għaz dawk il-minuti issa ġew adottati. Dikjarazzjoni bil-miktub 71 ta' Signora Elizabeth Lynn, Signora Jeroka, Signora Polusa, Jedra Geringer, irċivit il-firem ta' iktar minn nofs il-membri u għalek ek se tiġi mibawta lil mini indirizzata u tkun adottata fost it-testijiet adottati ta' din is-seduta. L-ismijiet tal-firmatari kunu inklużi fil-minuti ta' din il-laqa. Signora Lin, tixtieq tajt xi ħaġa? Iva, grazzi ħafna, jena nishti li ringrazzja l kolħat tal-li fermaw id-dikarazzjoni bil-miktub 71 dwar il-kanser ta' sider, jena waħda mill-ikbar kawżiet ta' imwit fl-Unjoni Ewropea fost nisa ta' 35 u 59 sena. Aħna rridu li kunem programmi ta' screening madwar l-Europa u unitajiet li speċjalizzaw f'dan it-tip ta' mart nittama li din id-dikjerazzjoni tkun passi ħor il-qoddim sabiex niżguraw illi tittieħed azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna um, namlu tajjeb għal dawn il-konsegwenzi korroħ li jridu għaddu minnhom il-persuni li jimirdu b'din il-marda. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw l-Sinjura Lin u l-daw kollha li iffirmaw dik ir-riżoluzzjoni fil-plenarja fi 17 ta' Diċembru il-Kamra ġiet ippreżentata b'talba eh, biex tittieħed il-immunità tas-Sur Megalski.